Avem de adoptat Ivan, tek raġun ħadna nota ta' dan issa rridu nippubblikaw il-minuti ta' pubblikajna minuti għanzi tal laqa tal-bira u tal-bira ħatlur jek ma tkomx oġġezzjonijiet nista' ngħaddi issa għal l-aħbarijiet li għandix ngħidu